tal-proċedura. Titoli se jkunu imnislin fil-minuti ta' din seduta. Jena irċevejt mill-EPP lista ta' ħatrit għal eh, delegazzjonijiet u komitati. Il-lista se tkun fil-minuti u koll u dawn il-minuti nistan ikkonsidrom mandattati sa' kemm eh, tamlu xoġġezzjonijiet fuqtom. Mela naddu għal agenda tal-lum.